Il-President de la République d'Estonie. Il-President tal-Repubblika tal-Estonja. Ilvet. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist Kollegi, u pjaċir kbir għalija nilqa il-ex kollega tana Thomas Ilves illi ħadem ħafna snin bħala membru tal-Parlament Ewropew u issa wara dawn is-snin kollha reġaġi fostna bħala President ta' Repubblika tal-Estonja sur kap tal-istat, għalija wa pjaċir kbir nilqak hawnhekk u natik il-mikrofonu. Buongiorno. Ladies and gentlemen. Signori. Nibda billi nitlob skuza eh, għal eh, vuċi għandi eh, xi xi ħaġa li ġiet mill-Estonja. Ftit 10 snin ilu jiena